li fil-qafas tal-proċedura penali. Din it-talba jiena referejta direttament tal-Kumitat Legali. Nixtieq ngħidilkom li kien hemm ukoll ċertu dikjerazzjoni bil-miktub li kienu firmati. Il-dekrazzjoni numru 15 ta' din is-sena dwar it-turizmu ta' aċċessibbli tas-Sur Gasbarra. il- numru 17 dwar il-ġlida kontra il-kanċer fis-sider fl-Unjoni Ewropea li kienet mresqa mis-Sinjura Childers u disa membri oħra li fil-fatt kienet appoġġata bi 394 firma. Dikerazzjoni numru 18 fuq l-autizmu li kienet mresqa mis-Sur kaputu 30 membri oħrajn illi kienet appoġġata b-418 il-firma. Dawn ħajkunu ippubblikati fil-minuti tal-laqa tal-lum umbat ħa inresquhom lill-firmatari. Skont ir-regola 231 numru 4 fil-fatt qed nara illi dawn iż-żewġ affarijiet li kienu mibdula sa kienu approvati. U dawn it-testi tistgħu issibuhom fis-sit tal-internet tal-plenarja u fil-fatt ħajkunu wkoll